ġuridiċi tal-Parlament li hija kompetenti f'dan ir-rigward. Issa nibdew bil-votazzjoni il-rapport Lunacek f'tejjim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo, votazzjoni waħdanija, votazzjoni nominali u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. ħatra tal-membri tal-Komitat ta' inkjesta dwar il-kejl ta' emissjonijiet fis-settur automobilistiku il- ħatra tal-membri hija proposta mill-konferenza tal-presidenti jiena marċebejt ebda emenda għal proposta tal-konferenza tal-presidenti għalhekk aħna inqisu li dawn il-proposti huma approvati. Ftejmiet ta' assoċjazzjoni, ftejmiet ta' kummerċ ħieles approfondit u komprensiv mal-Ġorġa, il-Moldova u l-Ukrajna. L-emenda 6 dawk favur? kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 9 favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 5 Votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 10 ta' favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 26 em emenda bil-fom mill-Onorevoli Gale. Prego, onorevole. Onorevoli Gallara Kjoġbok. Grazzi ħafna, President. Fl-aħħar għanna gvern ġdid fil-Moldova, għalek irridu uh, nemendaw dan il-test dan għawma bil ma l-onorevoli Fleckenstein fil-grupp. Jekk intom taraw il-lista tal-vot ta'kom, hemm it-test,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 Mela, se nivvotaw fuq il-paragrafu 26 ek kif ġie emendat bil-fom dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet l-emenda 11 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Anzi, maddeċi, korreġi ruħu il-president. Tridu niċċekjaw, tajja kwez. Niċċekjaw, le le, niċċekjaw, niċċekjaw. Votazzjoni aperta, votazzjoni. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 31, vot maqsum, fl-ewel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, tielet parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda 12. Nirċekjaw. Fuq it-tielet parti tal-paragrafu 31 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 12 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddeċ. L-emenda 13 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Minn darbatax votazzjoni nominali il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 15 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda 16 favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ, l-emenda 17 dawk favur, kontra. Skużawni, jgħid il-President votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu u 44. Emenda bil-fom mill-Onorevoli Fleckenstein. Onorevoli Ek Joġbok. President, aħna qed niproponu din l-emenda. Aħna qed ngħidu il il il minn flok ma jgħid il jesprimi tħassib serju ngħidu jieħu nota ta' għaw xi ħadd li huwa kontra din l-emenda? Erbajn? Le, mawx erbajn ruħ, għalhekk se nivvotaw se nivvotaw fuq dan il-paragrafu kif ġie emendat oralment. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda numru 1. Għajdli, onorevoli, point of order. Iva, Sir President, kienem iktar minn 40 ruħ bil-wieqfa u inti ħadżbal meta għaddejt għalhekk jekk joġobkom eh, niċċekjaw. Skużawni, l-emenda numru wieħed dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. deċ. L-emenda tlieta dawk favur, kontra, astensjonijiet deċ. L-emenda erba dawk favur, kontra, astensjonijiet deċ. Rizoluzzjoni kollha kemmi dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Issa, naddu għal votazzjoni fuq il-klawzola ta' difiża reċiproko skont l-artiklu 42 ta' trattat. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda numru 1. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 6. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 7. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-paragrafu 8. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 11. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 12. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 17. Dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit. Paragrafu 18, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa H. Fit tlet partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tielet parti votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Il-premessa I test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet emendata votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. U wissa naddu għal eh, prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għas sessjonijiet tal-ġnus maquda drittijiet tal-bniedem. L-emenda 2 votazzjoni miftuħa maddeċ. Paragrafu 29 l-ewwel parti dawk favur. Fuq il-paragrafu 18 l-emenda 2 niverifikaw. Se niverifikaw. Votazzjoni maluqa. ditx. 307 kontra 320 jekk mhux kulħadd jolli deħsew minn hawnhekk ma narakomx. Paragrafu 29 vot maqsum. Ollu jdejkom Fuq l-ewwel parti minu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 38. L-ewwel parti votazzjoni miftuħa. no, paragrafu 31. President jiskuża ruħu jgħid il-paragrafu 31. Il-paragrafu 31 vot maqsum fi tliet partijiet. L-ewwel parti ollu jdejkom favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali, l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Tielet parti Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 32 fuq l-ewwel parti. Olli dejkom favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 34, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa wasanna għal paragrafu 38. Vot maqsum, l-ewel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għabdiet. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għabdiet. Paragrafu 45, vot maqsum, l-ewwel parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 46, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. paragrafu 86 votazzjoni nominali u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 89 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa H, l-emenda numru 1, u l-idejkom dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Issa se nivvotaw fuq id-dokument kollu kemmu l-votazzjoni nominali u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal rapport tas Signora Geringer de Odenberg fuq l-attivitajiet tal-Komitat tal-Petizzjonijiet tal-2014. Emenda 11 f'dewġ partijiet u li dejkom l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Imma aħjar niċċekkjaw għaliex mhux kulħadd qed jolli deħsew il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti u li dejkom dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda erba u li dejkom dawk favur kontra astensjonijiet naħseb li maddeċ imma se verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. U issa naddu għal paragrafu 5, vot maqsum sewġ partijiet, u jdejkom dawk favur, kontra. Astenzjonijiet maddeċ it-tieni parti. Imma kollegi, jekk joġobkom, diffiċli li wieħed jara kif qegħdin nivvotaw jekk ma tollux idejkom sew, nerġgħu nivvotaw fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti. Olli dejkom dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. L-emenda ħamsa. Mela ħan verifikaw. Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Jekk mhux kulħadd jolli deħsew diffiċli illi wieħed jara kif qegħdin tivvotaw. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. L-emenda 5, votazzjoni miftuħa u li dejkom kjoġobkom. Kontra, astensjonijiet, maddeċ, paragrafu 6, u li dejkom favur, kontra assenzjoniet għaddit. Paragrafu 8 ollu jdejkom favur. Paragrafu 6 jikorreġiruħu l-President. L-emenda 6 ollu jdejkom favur. Kontra assenzjoniet. Niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 9, vot maqsum fuq l-ewwel parti u jdejkom favur, kontra. Astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. L-emenda 7 dawk favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. Votazzjoni nominali fuq il-paragrafu 12 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 21 vot maqsum sewġ partijiet votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit It-tieni parti votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 23. L-ewwel parti votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx. Paragrafu 24 vot maqsum f'żewġ partijiet votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 29, vot maqsum żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. L-emenda 8. L-emenda numru 8 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 9 favur, kontra assenzjonijiet maddeċ. Tridu t-verifikaw, tajjeb, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kella raġun, maddeċ. Paragrafu 34, vot maqsum fuq l-ewel parti u jdejkom favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet neverifikaw l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 35 vot maqsum żewġ partijiet nivvotaw fuq l-ewwel parti favur, kontra, Astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet paragrafu 44 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Emenda wieħed tal-premessa E favur. Kontra. Astensjonijiet ma' Imma mollejtux idejkom sewa lek aħjar nirċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda t-nejn dawk favur, kontra, assenzjonijiet maddeċ, l-emenda 10 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, l-emenda tlieta favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, premessa e, favur, kontra, assenzjonijiet maddeċ. Niċċekjaw fuq il-premessa E. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa xe. L-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet, saqqa ġe. F'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet maddeċ nivvotaw fuq il riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Għaddiet. A casa. Procediamo ora alle dichiarazioni di Naddu issa e tal spiegazioni e tal voto. Secondo l'ordine del giorno. Skont l'agenda tana, se nibdew bil-ftejim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo. Rakkomandazzjoni tal-Onorevoli Lunacek għall-espiegazzjonijiet tal-vot. Nisimaw l-ewel minant l-onorevoli Murvaji. Għal-minuta. Kur, elnézését kérem, úgy érzem, hogy nem... Grazie, Afna, President. Naħseb li huwa nuqqas ta' rispett jekk nibdew nitkellmu f'ċirkustanzi bħal dawn, huwa nuqqas ta' rispett